Chers collègues, il y a à peine deux semaines. Ina eh, ġematejn mis-sessjoni plenarja fejn aħna redna li konna mħazbin fi situazzjoni demokrat kritika fi Sirja. Ftit eh, kienet il-bot eh, im Strasburgu l-lin mill